Juri. Għandi aħbar oħra ta' diqa fit-19 ta' Deċembru il-kollega tagħna Philip Bradben GNS il-Mart Serju kellu 63 sena kien ilu membru ta' din l-awla dan il-Parlament mill-1999 u kull minn kien jafu kien u jgħid li huwa rappreżenta l-ponent tal-Midlands, il-West Midlands eh, bi eh, b'sens gburi u fissem il-Parlament Ewropew inixxi eh, jiena nagħtilkom l-arjanzi tagħna l-ħbib tiegħu il-qraba u mhux ħaninsewħ fis-26 ta' Diċembru tas-sena l-oħra jew tendimens ġini se kellu 92 sena mit eh, fid-dar tiegħu ġew Antwerp. Pajizu ġi okkupat minn Nazu u ġi affettwat u Meta kellu 18 sena kellu jaħrab minn pajjiżu ma huwa ħadem bir-reqqa sabiex iġib il-paċi lura lejn l-Ewropa. Kien Prim Ministru tal-Renju tal-Belġu, Ministru tal-Affarijiet Barranin, kien membru tal-Parlament Ewropew ukoll. Wara l-ewwel eh, elezzjoni diretti sur Tindemans fil-Parlament Ewropew ġie elett b'maġġoranza wiesa u il-gazzetti ta' l-isem ta' Sur Europe, eh, Sur Europa, Mr. Europe u dan huwa isem xira għalih għax kien eh, Ewropew kbir il għalek l-familja tiegħu fissem il-Parlament Ewropew nixtieq nagħti l-kollonjanza tiegħi tagħna sem nżommuħ dejjem fi lubna ġifiri minuta sa' silenzju. Jekk joġobkom umu bil-wieqfa.